ma' nies li huma infettati bil-AIDS u bil-HIV irridu aħna mhux biss nipproteġu il-data personali tan nies manka il-saħħa tal-ċittadini. Grazzi ħafna. Wasanna sa mela fit tmiem l-ispjegazzjoni tal-votazzjoni għalhekk nixtieq ringrazzja għal dawk kollha li eh, tkellmu f'din il-parti tas-seduta. U speċjalment dak iżammu mal-ħin illi kellhom għalihom. U uh, għanna żewġ pożizzjonijiet komuni mill-ewwel qari tal-Kunsill kellna spjegazzjoni tal-raġuni tal-adozzjoni tagħhom uh, l-affarijiet issa jiġu imħabra fil-minuti ta' seduta u uh, l-Parlament għandu tliet xhur anka biex jagħti il-pożizzjoni tiegħu Eh, jibda minn għada dan il-2 eh, ta' Deċembru il-minuti tal-biraħ u tal-lum ħajkunu għall-adozzjoni eh, tal-Parlament fi Strasburgu u jekk ma hemmx aġġazzjonijiet jiena ħa naddi dak li il-proposti li saru llum lill-istituzzjonijiet u l-korp li huma interessati u jiena għalhekk naġġorna s-seduta.